L-autoritet kompetenti tal litwania informawni bil-ħatra ta' Sinjura Laima Andrikiene dana ser jidħol fis-seħ 30 ta' Mejju tal-2016 daħal fis-seħ anzi dana se tkun qed eh, tissostitwixxi membru preċedenti nilqa' din il-membru il-ġdida u issa